Grazzi ħafna. Minuti ġa tqasmu tal ta' 8 tal-Ulju. Hemm xi kummenti li jixtiequ tagħmlu fuqhom dwar il-minuti. Mill-lider le, allura eh, il-minuti approvati. Jien nixtieq ninformakom ukoll li awtoritajiet kompetenti ta' Spanja eh, informawni li s-Sinjura